tal-etfali f'pajjiżi terzi. Rapport għal erba minuti. Grazie, President. Il-prodotti eh, follot huma ta' dannu għal konsumaturi, għamlu ħsara l-ekonomija, l-riċerka, l-produttività, l aħna nħossu li hemm bżonn ta' strateġija ta' valorizzazzjoni dritti ta' proprjetà intellettwali li fl-istess ħin kun tista' toqgħod attenta għall-impatt possibbli għall-aċċessibilità ta' ċerti prodotti delikati bħal mediċini u li ma jillimitawx id-drittijiet individwali. Dawn il-prinċipji li fuq bażajna r-rapport tal-inizjattiva fuq l-istrateġija għal protezzjoni tisħiħ ta' drittijiet tal-proprjetà intellettwali f'pajjiżi terzi li ġie votat fil-Kumitat eh, tal-Kummerċ Internazzjonali f'April li għadda dan fit tweġiba għal-komunikazzjoni tal-Komissjoni tal-Lulju tal-2014 propajna niproponu azzjona ġdida fuq dan is-suġġett wara li fallit l-akta. Id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali għaddew minn evoluzzjoni kbira f'dawn l-aħħar 10 snin propju minħabba il-pass maġġel li, infirxu l-innovazzjonijiet teknoloġiċi anke f'pajjiżi emerġenti għalhekk strateġija li trid tkun effiċjenti l-ewwel qabel kollox trid qis ukoll dawn l-evoluzzjonijiet u tipproponi interventi li jkunu koerenti u stmat li bħalissa 39% tal-attività ekonomika totali tal-Unjoni Ewropea u 26% ta' dawk li huma eh, eh, li huma qed jaħdmu ġifieri 56 jum post ta' xogħol huma propju maħluqa minn dan ix-xogħol ta' drittijiet eh, intellettwali aħna napprezzaw l-approċ li ħadet il-Kommissjoni b'mod partikolari għaliex tqis mod partikolari Eh, l-interessi divergenti dawk li għandhom id-drittijiet ta' proprjetà intellettwali minn banda u dawk tal-konsumaturi minn naħa l-oħra. B'mod ġenerali fil-fatt ma teżistix regola li taħdem sew jekk ma jkunx garantit l-involviment tal-atturi kollha ikkonċernati u għalhekk huwa dejjem iktar importanti li ċittadini kollha anki f'dak li jagħmlu ta' kuljum ikunu jafu u jieħdu ir-responsabilità tagħhom sabiex il-prodotti falsifikati jieqfu il-prodotti falsifikati mhux biss huma daw prodotti tal-lussu tal imma anke prodotti ta' kuljum pal pereżempju ġugarelli, medicini, kosmetiċi, prodotti tal-ikel u għalhekk sogru kbir għas-saħħa tal-konsumaturi u għalhekk aħna fir-rapport nitolbu lill-Kummissjoni li jkun hemm impenn kostanti ta' konvolġiment, trasparenza, komunikazzjoni, koordinament tal-azzjonijiet kollha Iktar nissa nidħlu fid-dettal il-punti ewlenin tar rapportana tagħna u madwar il-bżonn li nagħmlu differenza bejn il-falsifikar ta' ta' marki tal-awtur u ksir ta' eh, drittijiet tal-awtur. Mbagħad irid ikun hemm iktar kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet u dwana, jkun hemm konvolġiment ta' da kollha interessati tisħiħ tal-Osservatur Ewropew dwar iksur ta' drittijiet tal-proprjetà intellettwali li jkun indipendenti wkoll il-ħtieġa li naddattaw il-prezz ta' mediċini ġeneriċi għal sitwazzjoni ta' pajjiżi individwali fejn dawn jiġu kummerċjalizzati sabiex kulħadd ikollu aċċess għal dawn il-prodotti, il-ħtieġa li nisħu l-indikazzjonijiet ġeografiċi huma importanti daqs it-tipi u l-oħrajn ta' proprjetà intellettwali għaliex jizguraw li kuna mitraċabilità ta' prodotti favur l-interessi tal-konsumaturi ħarsu l-kompetenzi tal-produtturi prezenza akbar ta' help desks fuq id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Biex nikkonkludi fil-fema tagħna l-komunikazzjoni u l-ewwel pass f'direzzjoni tajba, però hemm bżonn illi ikun hemm segwitu, hemm bżonn li l-Kummissjoni Ewropea ikollha afas eh, regolatorju sot sabiex ikollha forza negozjali kemm fir-rapporti bilaterali u anke fid-diskussjonijiet multilaterali. Grazzi. Issa naddu għal proċedura catch the eye. Grazzi ħafna, Sur President. Meta wieħed iqis il-bidliet sinifikanti li saru fil-qasam tal-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fl-aħħar 10 snin, nemmen li l-protezzjoni l infurzar ta' dawn id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali hija kwistjoni importanti ħafna li rridu nindirizzawha sabiex niġġieldu kontra it-teddida eh, għall industrija kreattiva impiegi u tkabbir. Jiena nilqa l-inizjattiva u napprezza l-fatt li l-approċ illi tieħed fl-akta li kien ħallat il-prodotti ma' supervizjoni tal-internet el-ibnija il-Kommissjoni għandha wkoll tħares il-tara li kunem rispett tal-DPI anke f'pajjiżi terzi. U l-inforzar ta' drittijiet ta' proprjetà intellettwali għandu wkoll jirriflettu l-iżvilupp intern fiħdan l-Ewropa ta' dawn ir-regoli Unbat irridu nħarsu il-flus ta' mediċini ġeneriċi u fejn insab il-bilanċ bejn dawn il-mediċini u il-protezzjoni ta' riċerka farmaceutika. aħna ma nix nġildu biex nkunu iktar kompetittivi għax innaqsu l-pagi, ma xi aħna iktar innovativi ovvjament il-drittijiet ta' proprjetà intellettwali ħarsu madwar 39% tal-ġid fl-Unjoni Ewropea 4.3 triljuni kull sena u jimpjegaw 26% tal-forza tal ħaddima ġifiri 56 miljun persuna għanna bżon ta' qafas għal protezzjoni legali ta' dawn id-drittijiet ta' proprjetà intellettwali mhux biss fl-Unjoni Ewropea man kif pajjiżi terzi. U fl-istess ħin irridu niproteġu l-detenturi ta' dawn il-drittijiet anke biex nevitaw illi nħolqu monopolji li jippermettu koll l-spekulazzjoni. aħna nafu illi kienem problemi fil-swieq tal-medicini għaskapitu ta' pajizi terzi, waħna rridu nizguraw li dawn il-medicini ikunu disponibli, disponibli għal konsumaturi kif pajizna u anki pajizi terzi. Grazzi. Sur Jakob ċiċ, memx dubju li l-globalizzazzjoni waslet ħafna farijiet tajbin fid-dinja u memlebda raġuni biex ma nappoġġawx il-kummerċ il globali tad WTO u l-benefiċċji, imma l-globalizzazzjoni ħolqot ukoll problemi. Ħafna prodotti eh, fa falsifikati u dawn it-tip ta' affarijiet. U fil-pajjiżi terzi hemm bżonn nejnu lil dawk il-pajjiżi li jixtiequ jipproteġu id-drittijiet tal-proprjetà intellettuali għaliex il-prodotti falsifikati mhumiex biss fil-boros u fil-prodotti sbieħ, ma anki fil-mediċini u affarijiet li għandhom x'asmu ma' saħħa. Aħna smajna rapporti u l-Parlament issa għandu ħames minuti ta' dibattitu qabel ma il-Kommissjoni eh, qabel ma qabel ma l-Kommissjoni tagħha. Jiena ma nistax insib eh, f'dan ir-rapport żewġ kelmiet, ċoħe l-SMEs hemm eh, daqshekk privativi, montanji ta' privativi u meta il-SMEs umbat joħorġu b'xi ħaġa illi hija simili, eh, speċjalment fil-età digitali. Dejna ma nistawx assolutament naċċettawha. Grazzi, grazzi. Grazzi President, id-drittijiet tal proprietà intellettuali. E, edin fil-karti kostituzzjonali huma parti mill- diritti universali u ma l bazi tal izvilup tal-ċiviltà Ewropea internazzjonali irridu nkunu nistgħu nipproteġġu dan moment kreativ eh, ta' prodott. Eh, u hija konkwista tad dinja tagħna. U illum il-produzzjoni xjentifika jew letterarja jew artistika hemm bżonn eh, ukoll tiġi prodetta. Il-saħħa tal-konsumaturi mbagħad hija ħaġa illi hija wara kollox id-destinazzjoni tal-ħsieb xjentifiku u għal daqstant meta niġu għal prodotti tal-mediċini u tal-ikel eh, dejjem qegħdin fidejn kontrabandu, fidejn kriminalità organizzata. Hemm bżonn nagħmlu azzjoni minnaħa tal-Unjoni Ewropea eh, effettiva u rridu noħolġu bi programm ta' protezzjoni li inkludi anki il-pajjiżi terzi. Ġambaski. President, Kommissarju, kollegi, il-proprietà intellettuali għatma kienet sekk importanti mhux biss imħabba l-innovazzjoni imma anke fil-progress teknoloġiku u anki l-literacy digitali. Però hemm ħafna xkil fl-implementazzjoni tar-regoli. Ħafna stati membri specialment dawk il-pajizi li huma vittmi għal kummerċ illegali għax m'għandhomx mekkanizmi biex jiġġieldu kontra il-kontrafazzjoni emżon niftakru illi hemm bżonn li għafas għawi qawwi biex eh, il-proprjetà intellettuali taħdem tajjeb irid ikun hemm mekanizmu f'kull pajjiż. Aħna fost il-pajjiż li iktar mill-quta l-aċċess għas-swieq kbar ifisser anki eh, influss ta' prodotti eh, falsifikati, rridu niproteġu il-proprietà eh, intellettuali u nibbażaw l-azzjoni tagħna fu il-prassi tajba. Grazzi. Isur Begin al minuta E eh, Li niproteġu l-proprietà intellettuali ħaġa importanti ħafna, però u importanti wkoll nifmu nifmu x'qegħdin li mija l propieta intellettuali, naħna nistaw naqblu ma dan il-prinċipju, però hemm anki eh, xi elementi li ħasbuna. U l-idea li huwa importanti li imponu l-standards tagħna ta' protezzjoni tal propieta intellettuali jista' tkun li tkun korretta Pero jekk aħna namluħ dan biex niftħu triq għal prodotti Ewropej u niftħu eh, eh, eh għall esportazzjoni allora mhux sow il-drittijiet tal id-drittijiet intellettuali fuq l-internet e, hija wkoll kwistjoni diffiċli. Ma jiena ma naqbilx mill-piraterija fuq l-internet, però ma naqbilx laqqas ma l-uploads illi jisiru. Ah, jena, u barra minnek, jena xtaqt naraf dan il-rapport anki e, il-kwistjoni tal-medicini e drittijiet ta' proprietà intellettuali miex mandiġ tkun ta' il-multinazjonali u l-interessi tagħhom. U naħseb li dina kienet okkazjoni fejn tlifna okkazjoni. Issa il-Kummissarju Jurova. President, membri onorevoli, nishtiq ringrazzja rapporter l-Sinjora Mosca u l-Komitat Inta għal-ħidma tagħhom. Rapporti jisħafu l-importanza tal-protezzjoni u l forsar ta' drittijiet tal-proprjetà intellettuali fid-dinja kollha għal partijiet interessati tisħaq ukoll fuq il-bżonn illi l-Kummissjoni mhux biss tkompli imma tmur ukoll li lem minn dawn l-isforzi li qed tagħmel sissa l-Kummissjoni taqbel Il-Komissjoni tilqa l-apprezzament illi ġimuri għal approċ għal istrateġija għal protezzjoni u għal infurzar ta' drittijiet ta' eh, proprietà intellettuali fil-pajzi terzi. Aħna nimmiraw li kunem bilanċ bejn interessi divergenti u għaveru li dibattitu fu eh, fuq il-bilanċ ġust bejn eh, l-utenti u l-produtturi u għakwistjoni komplikata ħafna interessi ekonomiċi fuq kull naħa. Ija tħassib għal kulħadd naraw illi il-ksur ta' drittijiet ta' proprjetà intellettuali edin jikbru dan naħar u edin jihdu anki ħafna impiegi Ewropej. Aħna nilqaw il-talba biex namlu iktar ħidma biex nirsolvu din il-problema. Hemm ħafna punti li ġew espressi fil-rapport li il-Kommissjoni taqbel magħhom. Per eżempju, il-bżonn għal daw li senajt biex ikun hemm involviment iktar wiesa tal-stakeholders fid-dibattitu fuq id-drittijiet tal proprietà intellettuali E, koxenza tal-konsumaturi fuq il-ksur u anki għal biex ikun hemm iktar koerenza bejn il-protezzjoni ta' drittijiet e, intellettuali u l-infurzaru politiċi oħrajn. U importanti e, li najdu anki illi relazzjoni bejn id-drittijiet tal proprjetà intellettuali u n access universali għal medicini illi mhux ħafna hija pont importanti ħafna li ħafna drabi nitilfuħ. Pero għanna nkomplu nizguraw illi e kunem attenzjoni xirqa lejn eh, il-dritti, dawn id-drittijiet fil-ftejm tal-kummerċ ħieles. Aħna naqblu kol ma' rapporter illi id-drittijiet e, aħjar Eh, ta' drittijiet intellettuali għandhom jitjiebu u għandhom għannan tejbu il-protezzjoni l-infurzal ta' drittijiet ta' proprietà intellettuali globalment. Barra minn hekk hemm konsideraw assistenza biex niżviluppaw eh, dawn is-sistemi ta' drittijiet intellettuali anki f'pajjiżi terzi. Il-Kummissjoni ħadet nota attenta tar-rakkomandazzjoni li saru fir-rapport waqt l-implementazzjoni u l-istrateġija tal-protezzjoni u l-infurzar ta' dawn id-drittijiet f'pajjiżi terzi. U aħna nħarsu dim lejn il-ħidma ta' kooperazzjoni mal parlament u mal partit interessati. U aħna tistaw tiżguraw ruħkom li aħna il-kummenti li jentkom għamiltu l-lejla Sena un kolla l-kollega Cecilia Malstrom il-komissarju responsabli ta' dan il-mandat. Grazzi. Grazie, Signora commissario. <clears throat> Dan dibattitu s-sanal. Oh,